Aħna il-kolla miraw il-ħidma tijak f'dan il-fajl bekk temmejna dibattitu. Grazzi kollegi. Naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda rakkomandazzjoni għattini qari ta' Sur Florence. Skarta ta' mir elettriku u elettroniku. Il-rapporter? Jekk joġbu? Karl Heinz, ik Bock. President, vielen Dank für. Grazzi, President. Grazie al mikrofonu Nibda punt iktar frivolu. U nispiega najdu ngħidu hawnhekk għaliex in-nies jgħidu huwa biss kart elettriku iżda meta jkun tunnellata fija 250 anzi miljun telefonu ċellulari fihom 150 kg ta' fitta, disa ta' palladium u disa ta' ram. Tunnellata ta' mobiles, sur President, għandhom 50 darba iktar deb milli tunnellata ħamrija illi tikseb il-deb minna. Iġvi ma nistax nifhem kif għandna dawn il- konsenni ta' skart illegali lejn iċ-Ċina u l-Indja li jintbatu hemmhekk għal riċiklaġġ u nison riċiklaw sa' 90% minnu. U importanti jintassaw kontent li fuq xi ħut minn dawn il-mistoqsijiet ta' din id-direttiva aħna qegħdin nimxu fid-direzzjoni tajba. Dan il-konsenni legali sejjer jonqos għaliex għandna l-kwistjoni wkoll tal-pista prova. Iżda irdu nifmu dan japplika għal pajjiżi daqs pajjiżi oħrajn illi inkunu ċerti illi ikun hemm monitoraġġ fil-portijiet tagħna. Il-miri ġew reveduti sew fl-Iżvezja u dan huwa fattur importanti per 16 il-kilo. inġabar medjament u f'pajjiżi tan-nofsinhar inqas. Ista' qegħdin nitkellmu dwar 3-4 kilo għal kull persuna Din nedi diskjazzjoni ta' faqar u demolietna. Għan għadin narmu skart f'mizbliet fejn ħadd imbatmu ma jista' jerġa' jużom dawn ir rizorsi Aħna irridu nsemmu hawnhekk il kunsill il kunsill illi tul il-negozjati kollha ma tantx kien Ewropejist, ma tantx kien pro-Ewropej. Ewropew. U l-dan najdu b'eżempju jekk nipproduċu bozza, din il-bozza mbagħad tiġi riċiklata 27 darba f'27 stat membru teħtieġ reġistrazzjoni sabiex imbagħad tissolva din il-biċċa ta' riċiklaġġ. Din hija politika nazzjonali mill-ar li tiskantani li ma ta' tikkonsidra wkoll differenzi fil fat kuħat jagħmel dikjerazzjoni differenti, iżda fil-każ tal-bozza le. Għadastant, ejja nħaffu dawn il-possibilità ta' talba f-27 stat membru li ġdan jiswa 60 miljon għal kull proċedura kull sena dinja ħasra Itridu naqsu l-burokrazija, iżda l-Konsil f'din il-kustjoni għandu ħafna flus illi jridu jħallsu l-imprizi. Il-Konsil u l-membri għandhom dawn il-flus fidejhom. U dan iwassal għal trasferimenti importanti jekk il-bozza tintbat Franza biex imbatta sal-Italja. F'ħanu tem. Hemm ħafna flus għaddejjin li jistaw jiġu ġestiti binqas burokrazija, binqas komplikar. Jiena grat li l-ekol il-kollegi tijak il-proċedura kella rwol importanti kieku ma kienx xammenz dan il-negozjat kien ifalli. il i ippreżenta ruħu bħalma qatt ma rajt qabel. U da ma jiex tkun deħlan qas pajjiżi l-possibilità li fl-Ewropa sir politika ambjentali u din tinaqat ma' kriterji ekonomiċi din ir-rieda kienet ċkejkna ferm independentem ħajkun hemm żgur iva politika nazzjonali. U anke laqas il konċetta ta' riċiklaġġ stajna niddeskrivu fuq livell Ewropew. Katja ma liri din id-direzzjoni li batna i waħda tajba iżda fadlinna x'naqtfu. Fadlinna sabiex il-Konsil jasal fi triq it-tajba. Miex qed nagħmel referenza għal membru partikolari iżda l kulħadd. Grazzi tal-paċenzja. Grazzi ħafna naddu issa l-mikrofonu lill-Kummissjoni. Mikrofonu għall-Kummissjoni. Parlament. Grazzi, eżis membri tal-Parlament. Lejla tajba li l-kom il-koll. Għanna, punt importanti għonek xinsemmu nixxieq fraħ l-Parlament Ewropew b'mod partikolari li rapporter is-sur Karl-Heinz Florence. U daw kollha t-tmijiet għal din il-milja importanti fuq il-skart elettriku elettroniku. Il-Parlament kif ukoll il-Kummissjoni. il parlament kif ukoll il parlament kif ukoll il kummissjoni ħadmu id fi dan id-dibattitu fil-ġlieda għal ġbir ta' rizorsi, ġlieda għal tnaqqis ċar tal-pis amministrattiv u il-ġlieda sabiex l-istati membri kolom l-autorità ta' sar għodda importanti kontra l-esportazzjonijiet illegali. Nistaw najdu li konna ta' suċċess flimkien. Jena sodisfatt il-direttiva kif in il-lum lum tilħaq bosta mill-kriterji il-Kummissjoni kellha f'moħħa bil-proposta tagħna. Nixtieq ngħaddi għal dan it-tip b'mod iktar maġġel. U ferm iktar fil-font. Jiena ċerti li dan tixtieq bosta minnkom ukoll, iżda hawnhekk għandna momentum ġdid, dinamika ġdida fl-iskart elettroniku elettriku u dan jistħoqlu l-appoġġ tagħna biex intikom idea ta' x-level ta' titjib sejrin naraw meta mqabla ma' direttiva esistenti ejja namlu kalkulu ta' malaj. Il-miri ta' kollezzjoni u ta' 4 kilo għal kull ras kull sena kull stat membru. Għanna 500 miljon ċittadin fl-Unjoni Ewropea u dan ifisser li l-Istati membri għandhom jiġbru madwar 2 miljon tonnellata minn 10 miljon tunnellata illi niġġeneraw kull sena. Qegħdin nitkellmu dwar 20 fil-mija. Jiġifieri forsi ftit iktar għaliex hemm min għandu mira ola. L-istati membri serin jiġbru l-ekwivalenti ta' 85% ta' dan l-iskart elettriku elettroniku ġifiri sal-2020 meta nistmaw illi l-Ewropej se jkun qegħdin jarmu 12 miljon tunnellata fis-sena għanna niġbru ta' mill-inqas 10 miljon tunnellata li jinkludi ċamp, persikronium, merkurju, kadmju, il mbagħad jiġi trattat mod ambjentalment xira, 10 miljon tunnellata li jinkludi fidda, platinu, deb u ramma. Materjali jistgħu mbagħad jingħaddew lura fil- katina ta' produzzjoni naqsu l-ispejjeż kif ukoll emissjonijiet. Dan il-kalkolu forsi mhuwiex dastan xjentifiku. Iżda xorta waħda juri illi aħna ħadna pass importanti. Pass importanti l qudiem Is-separazzjoni tal-iskarti importanti biex ikun hemm profitt minn dan il-proċess. Irridu nkunu ċerti li jkun hemm anke prevenzjoni għal sara ambjentali u għal bniedem. Nafu kol kemm kbira l-ħsara f'ċerta pajjiżi terzi tal-prassi ta' tfarrik u ħruq. il- Fil-passat kien jiġi trattat skart anki f'kondizzjoni f'ira ferm għaliex kien tallu tikketta oħra differenti. U rridu nipprevjenu illi kanali jiġu abbużati għal konsenni ta' dan l-iskart illegali it-taxxa negozjata bejn istituzzjonijiet għandha tiġi ċettata mill-Kummissjoni se nagħmlu dak kollu li nistgħu wkoll biex niżguraw implementazzjoni maġra u tajba wara l-adozzjoni fil-Konsilju fil-Parlament. U jiena nagħti hawnhekk taqsira l-ewwel nett il-dizin ta' prodotti, il-Komissjoni sejra tara l-possibilità li jkun hemm rekwiżiti xirqa għall adozzjoni ta' miżuri ta' implementazzjoni għal direttiva tal ekodizajn it-tieni net. Najdu li arranġamenti ta' transizzjoni fl-Stati membri li jsibu diffikultajiet biex ilqu dawn il-miri ta' ġbir għandhom ikunu limitati għal ċirkustanzi eccezzjonali id-diffikultajiet li jfaċċaw ċirkustanzi speċifiċi li huma bbażati għandhom ikunu oġġettivi dokumentati sew kif ukoll li jiġu verifikati. It-tielet net meta ma jkunx hemm materjali msemmija l-Kummissjoni tifhem illi huma dawn materjali li jaqgħu tagħti definizzjoni ta' nano materjali illi hemm fir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni b'riskju potenzjali illi dawn in-nano materjali jiġu identifikati fl-odot taħt il-leġislazzjoni xir għal dan il-an Ir-rabanet, il-Kummissjoni tikkonsidra illi biex nkunu konsistenti ma' trattat istatat illi jinazzaw il metodoloġiji għall-ammont ta' tamira elettriku elettroniku fis-suq u biex ikun hemm regoli addizzjonali l-istituzzjonijiet u l-monitoraġġ taħt artiklu 7.5 u 23.4 għandhom ikunu l-atti delegati u għadastant l-informazzjoni il-Kummissjoni tinforma lill-Parlament li żżomm id-dritt illi tuża rimedji xirqas abbażi ta' trattat biex jkun hemm klarifikazzjoni anke mill qorti tal-Ġustizzja u l-aħħar nett il-Kummissjoni sejra tagħmel dikjerazzjoni fuq il-proċedura tal-adozzjoni ta' l-atti ta' implementazzjoni. Membri onorevoli, l-użu ta' li elettriku elettroniku dan huwa l-iktar zieda fl-iskart li qed naraw materjali anki materjali rari illi tajjeb nerġaw nużawhom. Imkien muktar ċar illi l iskarġwa wa rizorsa u il-ċentru ta' kif nilqu l-efficienza enerġetika kif ukoll efficienza ekonomika, mhux biss kwistjoni ta' preservazzjoni ambjentali iżda wkoll waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti li jolqtu l-kompetittività tal-Ewropa fil-ġejjieni. Grazzi. Thank you. Mr. Zeber. Sir Zeber, sekk jogħġbok. Grazie tassew, Sur President. Jena nishtiq nirringrazzja Sur Karl Heinz Florence u l-Kummissjoni u koll għaxol kollu li sar għalix wara kollu ġdinja kwistjoni ta' revizjoni, unek għet nitrataw ma' revizjoni u id-direttiva hija direttiva li daħlet fis seħħ fit-3 ta' frar tal-2003. Aħna fil-fatt ma lħaqniex ħafna jekk aħna jkollna nagħtu titwila lejn is-sitwazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Sur Karl Heinz tagħna ċifri fi stati membri u differenza hija wiesa ħafna għanna ir-Rumanija 9.8 kilo u bat il-Liechtenstein u din dan mhux membru bat għanna l-Ġermanija għanna 7.8, Repubblika Ċega 4.3 u fit tramuntana għanna ċifri aktar oljien irkupri aktar u lin. Allura jekk aħna maħniex kapaċi li kolna sistema xirqa fl-ekonomija, mela f'dek fuq il-medda twila ta' żmien mhux ħankun nistgħu nikkopjaw għaliex aħna m'għandniex daqshekk materja prima anke bħala tfassil ta' eco design anke l-irkupru anki u l-riċiklar daw qas biset jieħdu konsiderazzjoni fit tfassil u l-produzzjoni ta' prodott partikolari, allura eh, id-direttiva għandha ċertu djufijiet fija, speċjalment għandha rabtiet nieqsaf dak li għandu xieqsam għal eco-design. il kwistin tal-4 kilogrammi miex xirqa għal stati membri differenti, allura tajab li jkollna proposta differenti, għanna per eżempju l-65% u anki 85% sabiex bekk nasikuraw li ikunem sens federativa, pro kollox jiddependi mill-istati membri u ma kapaċi li jfasslu sistema ta' riċiklaċ effettiv, efficienti, pero dan jiddependi ovvjament minn il-fatt eh, ta' xiejdu li stati membri l-konsumaturi u l-konsumaturi kollom u koll responsabilta tagħhom xjerfaw. Allura, kollox ma kollox, Kollo se jiddependi mill-istati membri kif ser daħlu fis seħdin is-sistema. U jiena nafda li l-Kummissjoni li ser tħares lejn dan kollu bir raqsa biex bekk aħna nkunu jista' jkollna daw il-punti ta' rkupru għaliex dan din hija l-unika tama li aħna għandna sabiex ikollna riżorsi effiċenti għal l-industrija tagħna u anki li proteġu l-ambjent. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Van Brandt. Grazzi tassew, Sur President, eżis kollegi William Painter kien inven, kien, kien jaff jivvinta l-affarijiet fis-seklu 16 u il-Sur Gillette fil-fatt qal li jekk wieħed irid ikollu suċċett wieħed irid ikollu prodotti li wieħed jarmi. U ovvjament dan huwa l-bidu ta' dak li aħna nafu eh, it-tip ta' soċieta' etnejxu ngħixu fiha li nixtru u narmu u din hija bbaż tal-progress tagħna, però din hija problema. Fl-2003 direttiva ġiet infasla l-ewwel darba daħlet fis-seħ u hemmhekk kellna il-ħarsin tal-ewwel problemi ta', ta soċjetà li tarmi, il-kwalità tal-ħamrija u anke l-konsegwenzi soċjali ta' żarmar u anki riċiklaġġ ta' tamir elettroniku f'pajjiżi terzi. U hawnhekk ikoll niġbet l-attenzjoni li dan huwa verament importanti, però kif qalet il-Kummissjoni aħna għandna punt ieħor li rridu nieħdu konsiderazzjoni ġifieri il-kwistjoni ta' materjal ta' valur li jinsibu fil-din il-pjaneta. U għalhekk għalek f'dan il-din id-direttiva ksebna ħafna eh, appoċ minnaħa tal-industrija appoċ li ħna rċevejna wkoll minħata l-Kummissjoni, però mhux mill konsils sfortunatament ta' xi raġuni jew oħra jidher li eh, għandhom ċertu burdati, pero ir-regoli huma tajbin f'dan il-każ, mhux regoli ħżin, anzi huma regoli utli sabiex aħna nkun nistgħu niżbu l-għanijiet tagħna. Għanijiet għolja ta' riċiklaġġ, regoli stretti fuq l-esportazzjoni, speċjalment fuq materjal żgħir, il-mobile phones tagħna, dawn ukoll għandhom jilħu rekwiżiti u Eh, l-obġettivi neċessari. fl aħħar net, u jina ħanamelek konvinzjoni ringrazzja l-rapporter għax ta' bilħaq u grazzi għall-esperjenza u l-approċ tiegħu li aħna nistgħu jkollna pożizzjoni solida għall parlament Ewropew, speċjalment kunsil li jider li qiegħed eh, frekwenza differenti. U għalhekk jiena ser nkun qed nivvota eh, favur dan ir-rapport bħal kif ħajam il-partit tiegħi. Grazie tassew l l-onorevi Pannajotlus. Komissarju, President, eżis kollegi. Il-ftajim fuq uh, id-direttiva il-ġdida hija il riżultat ta' negozjati twal u diffiċli bejn il-Parlament Ewropew u il-Kunsill għalhekk nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju Podoċnik għal fema tija u għall impenn u ħa u nixtieq ukoll nirringrazzja lir rapporter lis sur Karl Heinz Florence għat meċxija sħiħa tiegħu u l-kontribut għal riżultat pożittiv li ħriġna bih. Din ir-rika se tfassal l bażi għal irkupru aħjar ta' tamir, ta' skarta tamir elettriku u elettroniku. 30% tal-volum totali ta' dan ir-riċiklaġġ huwa konformi mal standards pro l-bqija 70% jispiċċaw jew fil-landfills jew inkella jitbaħru barra l-Unjoni Ewropea b'mod illegali. Id-direttiva l-ġdida bekser toħloq kondizzjonijiet għal su Ewropew għall-irkupru u trattament ta' dan it-tip ta' skar, ġifiri skar ta' tamir elettriku elettroniku. Lan ta' direttiva huwa miftuħ ġifiri li sitt snin wara li titħol fis-seħ, ġifiri fl-2018, il- tamir kollu elettriku elettroniku jaqa' dan id-dispożizzjonijiet. u mbagħad ser ikun hemm mira aktar ambizjuża wara l-2019 dak il-każ mbagħad aħna ser ikollna niġbru 65% ta' dan l-iskart ta' tamir elettriku elettroniku li jitpoġġa fis-suq. Xaġa ġdida u koll li aħna ser nipromovu il-rati tar kupru u nifaċilitaw politika aktar aħjar. Dan huwa l-obligu li kunem faċilitajiet ta' 400 eh, metru kwadru li jaċċettaw ta' mira aktar zaħir minnaħa tal-ċittadini meħat tal-konsumaturi. Għalek, sinjur jina nemmen li permessa din id-direttiva huwa il- Jgħal l-kisba tagħna u anki ta' l-Ewropej kollha u l-futur tagħhom. Grazzi tassew sanat il-kelma lill-Onorevoli Tremapulus. Grazzi tassew, Sur President, eżis kollegi. Aħna ninsabu pass il-qoddim f'dan il-fejm tant importanti fuq aħna kif għandna nindirizzaw nitrattaw l-iskarta ta' mir elettriku elettroniku wara konsultazzjoni mal-Kunsill u Kummissjoni għana qbilna fuq test ta' kompromess u il-grupp tal-partit tal-ħodur appoġġja dan kollu. M'għandux għalfejn jkun hemm approċċ radikali biex nindirizzaw din kwistjoni, però definitivament pass il qudiem Il-partit tal-ħodur għamlu pressjoni sabiex iżidu il-rata ta' ġabra u anki jaraw li dan kollu jikonsidra l-iskart kollu kemm hu jagħmlu aktar faċli għal min jiġbor l-iskart u anki biex jiġbor dan it-tip ta' skart ta' tamir elettriku u elettroniku u anki jgħamil aktar faċli biex il-konsumaturi jixtri daw il-prodotti. Għana wkoll konna maffusa meta diskutejna kwistjonijiet marbuta ta' riċiklaċ u anki l-esportazzjoni għal pajzi li ma għaw saħt l-OECD jissam il kwistjoni u kol ta' nanomaterjal. Aħna eh, għafasna li produttur biex jinkludu il-prezenza ta' materjal fi tikketjar ta' tamir elettriku elettroniku, pero għamilni għaw kol obbligatorja għal-Kommissjoni biex tħares biex tħares li ikun hemm ukoll ġabra eh, selezzjonata għal dan it-tip ta' tamir. Nittama li l-Parlament jivvota favur din ir-rakkomandazzjoni u nittamaw li din it-tajjeb it-trattament ta' dan kollu, ċivir tal-iskar ta' tamir elettriku u elettroniku u anki trazzan l-esportazzjoni ta' dan l-iskart illegal li pajjiżi terzi. Signora Gerling, grazzi sess, Sur President, u jkolli najt proset sew li er- nħugos li narġen raklura fil dan is-sidġu wara s-sena li għaddit u issa nigward din il dan il-punt. Kolli najt li kienem falliment minnata l-istati membri li eh, fallew milli jagħmlu sistemi ta' riċiklaġġ eh, mill-perjodu tal-2003-2008. Fl-2008 madwar 70% ta' tamir elettriku elettroniku kienu għadhom jispiċċaw maħruqa jew esportati mod illegali. U dan mhux tajb ovvjament, waħna l-koll nafu, allura tajjeb li qed nisimgħu kemm il-partit tal-ħodor għamlu sforz dan Ovvjament inxi ringrazzja l-Sur Karl Hein Florence li kiseb u ħadem ħafna biex jikseb din soluzzjoni tajba. Ġibri hawnhekk għandna xi bidliet li huma milquha, però rridu nassikuraw ukoll li dawn itejbu is-sitwazzjoni preżenti. Il-miri tal-ġabra ġew aġġustati kemm fil-metodu ta' metodoloġija kif ukoll l-ambizzjoni tagħhom uħud minn istati membri nataw aktar żmien u jiena naċċetta dan għal xi ħna jridu naħdmu l-istati membri ovvjament huma jridu jibnu sistemi effettivi. Jiena kuntenta wkoll l-istati membri żammew kontroll fuq ħafna aspetti speċjali specialment dawk li ma finanzjament. Speċjalment nilqgħu il-fatt ukoll li aħna ma evitajna li jkun hemm inċentif obbligatorju għal municipalitajiet, pero b'din il-flessibilità ovvjament hemm bżonn responsabilità minn tal-istati membri, jiena nemmen il-konsumaturi jridu jkunu kapaċi jirriċeklaw jużaw mod effettiv. U f'dan l-ambjent speċjalment daqshekk ta' sfida l għandhom ikollhom eh, l-informazzjoni l-opportunità biex jagħmlu hekk. Issa l-istati membri għandhom qafas flessibbli li aħna verament ħdimna ħafna biex nilħu ovvjament issa jiddependi minnhom kemm ħajaħdmu u biex jilħu dawn l-anijiet ukoll. Grazzi tassew Julian, Julian, grazzi tal eh, klim ġentili tiegħek. Issa nagħti l kelma lis sinjura Wills. Grazzi tassew ma naraw xejn ġdid jekk ngħidilkom dan lan nistgħu nilħquh il speċjalment il-pajjiżi żviluppati meta mqabbla mal-pajjiżi għadhom qed jiżviluppaw. Però biex insolvu daw il-problemi ovvjament importanti il-kamp ta' applikazzjoni, dan se jkun eżempju għal leġislaturi u anke leġislazzjoni fuq l-ambjent Jina kontenta ħafna li għanna dan il-għan, ġifri tal-ġabra ta' 85% li għax wara ħafna żmien il-Kunsil pen biex jilħaq għal eh, aktar bax. Għalek jina kontenta li il-Parlament irid jagħmel pressjoni għaliex jekk il-leġislatur iħaffef biss iż-żmien ikunu nistgħu ninvestu f'teknoloġija eh, li hija tajba l-ambjent, teknoloġija ekoloġika, għalhekk jiena naqbel ma' din il-tip ma' dan it-tip ta' rapport u anke mill-perspettiva tal-fatt li il-solar panels ma ġewx eliminati mid-direttiva ta' sikwit il-parlament fil-passat Jim eh, ġiel biex jelimina ċertu proposti tiegħu minħabba pressjoni sajt meħat tal kunsill pero daw kienu strument biex wieħed ovvjament jilab ma' żminijiet. Aħna wkoll tkellimna fuq in-nano materjali ma nix sodisfatta kif dan sar. Il-tamir antik ta' nano materjal għandu jiġi eh, meqjus waħdu. Għalhekk il-Kummissjoni nistidnuha biex tħares li l-possibilità biex dan isseħħ fil-ġejjini. Jiġifieri dinja hawnhekk għandna lingwaġġ verament dajf mhux qed jgħin għal xejn in-nanomaterjali wara kollox jistgħu jkunu perikolużi għall bniedem u anke għall-ambjent għal ċertu nanomaterjali hemm ċertu indikazzjonijiet li huma anke taħsara għas-saħħa tal-bniedem. Għalhekk nisiden il-Kummissjoni biex tħares u tagħmel evalwazzjoni aktar bir-reqqa lejn dawn in-nanomaterjali jekk ovvjament ma jkunx hemm eh, evidenza ta' dan ovvjament għalissa m'għandhomx jitpoġġew fis-suq. Jina ngħid li sodisfatta għad determinazzjoni tal-Parlament u l-ħana u kol pittost rizultati tajbin mal-Kunsil. Sa l-Onorevoli Rossi, jek joġbok. Grazzi ta' sessu il-President, direttiva qed tipponi l-Istati membri ġabra differenzjata l-iskarta ta' miri elettriku elettroniku tistabilixxi wkoll miri għal reċiklaġġ. Il Hawnhekk qed nitkellmu wkoll dwar spejjeż li ħerġin minn reġistrazzjoni u anki il-kwistjoni tliet toħloq ta' problemi lill-industrija. Et tiffissa u kol ġabra ta' 75% sal-2015 biex u kol et tagħmel ċertu tfassila ċertu tip ta' tagħmir partikolari. Ġifri nittamaw li kompromess issa skont l-eżigenzi tal-istati membri u l-produtturi. Ġifri fl-ewwel fażi ta' diskussjoni sistema ta' obbliga ta' ġabra kienet tott ukoll għal negozji żgħar. U indispensabbli biex wieħed jħaddem sistema ta' ġabra ġdida l-istati membri ma jippermettux aktar il dawk li jiġbru l-iskart mhux awtorizzati li jiġbru wkoll tamir elettriku u ta' taskarta ta' mir elettriku u elettroniku ma jkunx qed jaħdem u joħorġuhom barra. Is-Sinjura l-Onorevoli Ġardini. Aħna din nitkellmu dwar argument verament sensittiv, importanti, jiffakkar l-onorevoli Heinz Florence meta qed nitkellmu dwar dan it-tamir, qed nitkellmu dwar materjal verament li ħamġu u ta'dannu għall-ambjent u għall-saħħa tal-bniedem qed nitkellmu wkoll dwar possibilità biex aħna nerġgħu niġbru materja prima nafu kemm l-Ewropa għandha bżonn din materja prima metall prezzjuż, e, rare earths u qed nitkellem ukoll dwar ċertu tip ta' materjal li jiswa ħafna flus għal kull kilogramma, però wkoll nixtieq nwieġa pal dak li qal l-Onorevoli Florence għaliex għamel referenza għal pajjiż tiegħi. Huwa minnu li il-pajis tana mandux il-livelli tal-pajis ta' tramontana, pero għamennu li l-Italja tamel passi għawija ħafna, passi gbar fl-għaw laħar snin, u għem eh, memx eh, reġuni ma l-istess, il-situazzjoni fi tramontana ja differenti minn situazzjoni tal-nofsenar, aħna fil-fat il-reġjun tijaj diġa etnamlu ġabra aktar kbira li tmur il-fuq minn 5.541 fil-mija. L-Emilia Romagna mbagħad minnaħa l-oħra wkoll eh, taqdi l-ċittadini 100% ġifri tkopri l-ċittadini tagħha kollha. Ġifri din ix-xejra hija pożittiva ħafna aħna wkoll kellna zida ta' 26% dan l-aħħar l-urdu nivalwaw b'mod pożittiv dak li diġà sar u anke nifmu li t triq li aħna ħadna hija tajba, ġifri du jkollna kampanja ta' informazzjoni biex informaw li ċittadini u nsaħħu kol dawk l strutturi kollha li diġa huma attivi u anki naġġornaw iċ-ċifri li forsi għadhom lura u mhux qed jaraw dan l-iżvilupp pożittiv. Thank you, Mrs. Sarbu. L-Onorevole Sarbu, grazie ħafna. Eh, dan li skart eh, dan it-tip ta' skart żdied f'dawn l-aħħar snin u huwa l-aktar wieħed mill-aktar skart perikolus. Dan it-tip ta' skart mhuwiex ġestjonat b'mod tajjeb u jispiċċa fil-misbliet u mbagħad eh, joħroġ minnu skart li huwa perikolus ħafna. Il-situazzjoni hija differenti minn pajjiż għal ieħor u rridu nqisu dawn ir-realtajiet differenti biex eh, il-leġiżlazzjoni tkun effiċenti u eh, applikabli. Fir-Rumanija Issu eh, għal dan it-tip ta' ta' mir mhuwiex mhuwiex mimli biżejjed, jiġifieri aħna għandna biżejjed żmien biex naġġustaw ruħna għal dawn ir-regoli ġodda. Il-żieda fir-rata tal-ġbir ta' dan it-tip ta' ta'mir fl-aħħar snin tippermettilna ċertu flessibilta. Bħala konklużjoni, il-kompromess joffri eh, bilanċ bejn il-miri ambizjużi u l-iskadenza. Nishtiq nirringrazzja l rapporter u l shadow rapporters tal-xol tagħhom f'dawn in-negozjati diffiċli mal-Kunsill. Grazzi. Eh, Peter Lisa jmissisa. Grazzi ħafna President, Sinjuri. Nixtieq nifraħ eh, l-Onorevoli Florence għas-suċċess tiegħu kien xogħol diffiċli immens, ilu għaddej tliet snin flimkien ma' tim tiegħu jaħdem fuq dan ix-xogħol. Mhux noqgħod nirrepeti dak li ntqal mill-kollegi, imma rrid insemmi eh, punt ilu importanti għaċ-ċittadini u dan għandu x'jaqsam mal Eh, li frankar, anzi, eh, tal-impjanti eh, fejn jintuża anqas enerġija, fejn jintuża per eżempju jintużaw tip ta' lampi li huma favur l-ambjent, għalhekk ikun hemm anqas affarijiet li jkun hemm bżonn li jiġu riċiklati, ġifri anka il-bozzot għandhom ħafna anqas merkurju fihom. Kwalinkwa merkurju fil-bozzot irid jinġabar b'mod tajjeb tajjeb u f'dan ir ir iċ-ċittadini ma tantx għandhom esperjenza hemm ukoll ħafna prodott hemm situazzjonijiet eh, fejn iċ-ċittadini ma jkunux jafu eżatti x'għandhom eh, eh, x'jagħmlu. Pereżempju jiena smajt li kien hemm xi ċittadini li ntalbu jmorru f'ċertu post partikolari biex jarmu dawn it-tip ta' bozzozz fit-tlieta ta' wara nofsinhar li mhuwiex ħin konvenjenti. irtikona soluzzjonijiet tajbin fil rigward ta', dan it-tip ta' skart. Irridu nagħtu sinjal ċar li ċittadini li aħna l-problemi in inqisuhom b'mod serju li huma wkoll jista' jkunu eh, involuti ma na biex nsibu mod ta' kif nistgħu neħilsu minn dan it-tip ta' skart. Grazzi ħafna eh, l-Honorable Merkis. Grazzi President. L-ewwel nett nixtieq nibda billi nifraħ lir rapporter għar rapport tiegħu għamel biċċa xogħol tajba ħafna, ma kienx xogħol faċli. Mm, għanna depa il-metalli eh, li huma importanti ħafna qegħdin nixħtu hemmhekk fit-toro aħna narmu il-mobile uh, um, telephones illi u ieħor li fih anke materjali għandna nirkuprawha. F'dan il-rapport qed nitkellmu wkoll dwar il-kupru, il-kupru ta' metalli prezzjużi u eh, eh, wieħed għandu bżonn speċjalist biex jiġbor dan it-tip ta' Eh, materjal u um, eh, ma tistax eh, hawnhekk tinkariga l xi ħadd f'xi ħanut normali, meta wieħed jitkellem dwar l-irkupru, qed nitkellmu dwar iż-żarmar u l-ġbir u riċiklaġġ tal-dawn l-elementi ta' dawn il-prodotti u mhuwiex tajjeb żgur li wieħed jaqbatu jarmihom blandoċ fl-ambjent eh, mingħajr ma jisfrutta l-potenzjal li se jkun fihom. Grazzi ħafna. Eh, L-Onorevoli Hibner nixtieq nirringrazzja lil Karl Heinz Florence illi għamel biċċa xogħol tajba immens. Ix-xogħol kollu f'dan ir-rapport kien jirrikjedi ħafna xogħol metikulus u anka partiċipazzjoni f'ħafna laqgħat differenti u um, diskussjonijiet ma' entitajiet differenti. Ovvjament kien hemm opinjonijiet differenti fuq dan is suġġetti ma il ridna eh, kellna għan wieħed, ġifieri li naqsu dan it-tip ta' skarta li ġej minn tagħmir tal-elettriku elettroniku. U dan id-dokument bħalissa huwa importanti ħafna għax isemmi ta' kif isemmi kif aħna nistgħu nifrankaw mill-użu ta' riżorsi tagħna u fl-istess waqt nużaw dan l-iskart e, fit-tul kemm jista' jkun hemm eh, ovvjament eh, modi differenti ta' kif wieħed juża l-materja prima biex jagħmel dawn il-prodotti hawnhekk f'dan ir-rapport hemm indikazzjoni ta' kif wieħed jista' anka juża il-prodotti minn dawn minn dan l-iskart minn flok jintafa fil-mizbla dan għandu jiġi rkuprata e, u għanna u koll kam jista' jkun intawlu iż-żmien li aħna nużaw dawn dan it-tip ta' apparat elettroniku jew elettriku. Ħafna drabi aħna nbidlu il-modelli li konna biex ikonna modelli aktar aġġornati u moderni, però għanna noqogħdu attenti għana eh, nikkupjaw prassi tajba il-penali u is-sanzjonijiet għandhom ikunu l-aħħar ħaġa illi aħna nirrikorru għalija. Għana biex nifuka fuq il-prassi tajba, mela l-aħħar eh, eh, membru li ħad titkellem f'din is-sessjonija l-Onorevoli Akkon. Eh, grazzi President, kollegi għal ħafna żmien l-Ewropa produċiet l-iskart minn ma qadet ħabber rasa dwar il-riċiklu tal-prodotti wara li dan kun spiċċat ħajjithom. Il-ġimgħa li għaddiet jiena kelli uh, Malti plak li xtaqt nħodha lura lil uh, ħanut uh, illi xrajta minnu imma l-assistent għazbis kien jaf xiamel bija biha fortunatament il-manager ta' dan il-ħanut għal li f'dan il-ħanut kien hemm fil-fatt zona fej wieħed seta' jarmi dan it-tip ta' apparat ta' tamira. Tkellimna dwar il-fat li 33% biss ta' dan it-tip ta' tamil qed jiġi miġburu riċiklat fl-Unjoni Ewropea jiena naqbel ma' dan ir-rapport ma' dan it-tekst illi uh, l-Onorevoli Florence ħadem ħafna fuq u għalhekk nixtieq nirringrazzjah tax-xogħol li għamel f'dawn ix-xogħol li għaddew. Il-mira tal-ġbirija ta' 85% għall-istati membri kollha bejn issa u eh, ftit ta' snin oħra dan eh, jagħtihom il-mezz eh, biex eh, jilħqu dan lan permezz ta' punti tal-ġbir ta' zidan sif dawn il-punti tal-ġbir u anka permezz ta' miżuri oħra din id-direttiva ħatejna biex namlu progress fil-ġbir u din id-direttiva ħassaħħaħa u ħadbidde l-imġiba u l-mentalità ta' ċittadini. Ejja, mela jkonna dan it-tip ta' ġbir ta' xu importanti ħafna ġenerazzjonijiet tal-ġejjini. Na nishtiq nifraħ li l-President eh, għal-ħatra tiegħek fl-elezzjoni u nispera li inti tkun involut f'din l-effiċenza tal-enerġija anka eh, billi nużaw anqas eh, arja kondizjonata, eh, hawnhekk eh, l-arja kondizjonata għedha aġġustata eh, b'mod li wies, għandna naġġustaw u nagħmlu aktar eh, f'livell raġonevoli. Il-proċedura tal-KHDI, mela, l-ewwel kallimi. L-ewwel nett nixtieq nibda billi ringrazzja lil kollega mhuwiex membru tal-ħodor imma qed nara illa minke anka il-PP jistgħu jaħdmu ħafna f'dan il-qasam tal-ambjenta. Dan it-tip ta' skart huwa ta' periklu għall-ambjent u għas-saħħa tal-bnedmin. Il-żieda fil-volumi ta' dan it-tip ta' skart jirrikjedi risposta veloċi u anka leġizlazzjoni responsabbli li tikkoraġġixxi l-ġbir selezzjonat u r-riċiklaġġ na konvent li huwa neċessarju għall stati membri li jagħtu linja gwida lil kumpaniji biex bekk ikun jistgħu jiġġestjonaw aħjar ir-riżorsi tagħhom inkluż il-rkupru ta' l-apparata u l-partijiet ta' dan l-apparat, anka il-produzzjoni sostenibli għandha timxi id-fit mal-innovazzjoni u ma l-kubru intelligenti ta' dan it-tip, dawn it-tip ta' rizorsi. Grazzi ħafna. Rridu uh, nżomu f'moħħna il-fattur uh, marbut ma dan l-iskart, dan it-tip ta' tamir, dan il-volum kbir ta, ta tip ta' tamir irrit jinġabar u dan jirrikjedi investimenta. U Eh, jekk jirna xilna aħna niġessjonaw dan li tip ta' skart tajjeb, nkunu għadin namlu il-ġit l-ambjent. Dan il-metall tqil għaw eh, eh, kimika bħal klorin jidħol fl-ambjent. Per eżempju, meta jintrema xi xi televiżjoni. Jekk qed inħarsu lejn ir-rata ta' 33% tal-ġbir dan mhuwiex biżejjed u importanti illi ma niġbrux eh, eh, affarijiet li aħna ma nkunux nafu x'fihom, irridu nkunu ċerti x'inhu l-kontenut ta', ta dawn il-prodotti biex ma jidħolx l-ambjent. L-Ewropa għadha qiegħda tarmi anka fil-pajjiżi ġirien minn minkejja regoli regolamenti li aħna għandna. Ħafna mill-iskar tagħna hija tinġess il-pajjiżi Afrikani. Dan huwa skar tossiku li ħireċ mill europa u din miex ħaġa morali minħabba żewġ raġunijiet, minħabba raġunijiet finanzjar, minħabba li ħafna mill-kimiċi illi aħna nesportaw kienu importati fl-Ewropa u aħna ħallasna ħafna flus għal-jom, aħna għadin naħlu dak illi għandu jerġa' jintuża sta anka raġunijiet ambjentali minħabba li dawn il-pajjiżi ma jistawx jahilsu minn l-iskart tagħna billi huma sempliċiment qegħdin jaħarquh dan l-iskart u din mħabba dan qegħdin iwaslu għal ħafna dannu ambjentali u anke għall popolazzjoni ta' dawn il-pajjiżi. Naħseb li dawn huma affarijiet li hemm f'dan ir-rapport u nixtieq il rapporter għal-jom milli tant għandna bżonnhom, però importanti li aħna nwaqfu l esportazzjoni aħna dan u għat ikun tajab għalina kif ukoll għal ġirren tagħna li tanta abbużajn jom, grazzi. Grazzi għafna Sussani. Signori, ir-regoli l-ġodda dwar l-irkupru tal l-iskart elettroniku u l-elettriku huwa importanti ħafna għar riċiklaġġ dawn il-miżuri il-ġodda ħajkunu promossi bil-mod ħalli bekk aħna nagħtu biżejjed ħin lil pajjiżi sabiex jadattaw għal dawn ir-regoli ġodda. Aħna għadin nejdu għawek li hemm bżonn li noħolqu l-possibilità li jkun hemm punti ta' ġbir ta' dan l-iskart fejn in-nies ikunu jistgħu jarmu dan l-iskart elettroniku elettriku dan huwa punt importanti ħafna minħabba li din hija ħaġa li għandha tkun organizzata mill-iktar fisod nħu gost li aħna din nagħmlu pass il-qoddim favur dan. Aħna qegħdin naraw ukoll li għandna norganizzaw dan b'ħafna mod aħjar u naħseb illi bekk aħna nistgħu nippromovu aħjar u nħarsu s-saħħa tal-bniedem. Dan jista' wkoll isaħħaħ l-ekonomija tagħna. L-Onorevole Burgundy. Grazzi ħafna, Signor President. Palissa du kem beda jannar u dan issa beda l-istaġun fejn qed nirrappreżentaw ir-rapporti annwali u ċifri tas-sena li għaddiet u ċifri ma basra sena il-ġdida nafu li din is-sena mhix ħatkun waħda daqshekk pożittiva minħabba l-ekonomija li xorta waħda għadha ftit staġnata, però nixtieq ngħidilkom segret minħabba li l-prezzijiet tal-materja prima u tal-komoditajiet ħajkunu affettwati. U nafu illi prezzijiet qegħdin jiżidu ħafna u naħseb li din tista' tkun ta' dannu kbir fuq l-ekonomija u dan huwa sports kbir anka fil-kuntest tad direttiva li aħna din diskutu l-lum, minħabba li aħna din investu u naħlu ħafna flus fil-fidda u f'minerali oħrajn, li aħna sempliciment din narmuhom dawn. Din hija eh, mill-lider suppost kien priorità lina U aħna nixtiequ l-ewwel nir nirringrazzjaw lill-Kummissjoni xoħli xogħol li għamlu sabiex niffaċilitaw kompromess mar-rapporter. Iżda fl-aħħar mill-aħħar dan il-kompromess, aħna nafu li mhuwiex biżejjed minħabba li aħna hemm bżonn nilqu ħafna iktar minn dak li huma mniżel fir-rapport. Sinjora Westlund. Grazzi ħafna, Sinjor President, jina nħu gost ħafna u nħosni gburija meta nara l-Parlament Ewropew qed nexxielu jintroduċi ċertu bidliet għal riżultati iktar favur l-ambjent u jiena naħseb li dan huwa dak li xtaq kulħadd. fil-leġizlazzjoni li ħan nitkellmu dwar aktar tard illum naħseb li hemm bżonn ta' aktar leġizlazzjoni stretta ħalli bekk aħna niżguraw li konna sistemi ta' riċiklaġġ tajbin. Aħna nixtiew li nirċiklaw iktar, però is-sitwazzjoni għadha daqsxejn komplikata għalissa. Aħna diġà smajna fuq l-esportazzjoni tal- skart elettriku u elettroniku. Jiena naħseb illi din hija kwistjoni importanti ħafna minħabba li l-pajjiżi fl-Afrika u pajjiżi vibranti oħra madwar id-dinja qegħdin jirċievu dan l-iskart li huwa perikoluż. Aħna nafu illi huwa sempliċi illi niġbru dan l-iskart iżda jekk aħna ma jkollniex għanijiet separati, aħna mhux ħanaslu għal reċiklaġġ tajjeb. Intama l-Kummissjoni ħatressaq proposta tajba mill-iktar fis. Grazzi ħafna issa għanna il-Kummissarju Potoċnik, kik joċbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Żewġ tweġibiet osra u waħda daqsxejn itwal dwar dak illi aħna din nitkellmu dwaru l-lum. L-ewwel net dwar differenzi bejn l-istati membri. Nafu illi hemm ħafna differenzi qegħdin jiffaċċjaw problemi u sfidi kbar, però huma wkoll għandhom bost opportunitajiet speċjalment anka għal pajjiżi li qegħdin isfel net. Issa dwar nanomaterials jiena nixtieq ngħid illi Jina konċar meta għet li aħna rridu nagħtu attenzjoni partikolari lil dan il-materjal u għandna bżonn ta' leġislazzjoni xirqa li għandha tkun implementata f'dan il-kuntest. U aħna din naħdmu ħafna dwar dan f'dan il-Kummissjoni. Issa dwar il-raġuni ambjentali li aħna din għawek hawnhekk ukoll, jiena naħseb li nistgħu ngħidu li aħna provajna ndirizzaw kemm jista' jkun bl-aħjar mod il-roadmap għal iktar effiċjenza bħala waħda mill um, l-iktar stejjer ta' suċċess għall-Ewropa. Jekk aħna nixtiequ li jkollna tweġiba tajba żgur li maħniex ħajkonna din tweġiba mingħajr maħna eh, nistimulaw daqsxejn iktar tkabbir. Jekk aħna nifukaw fuq eh, dan it-tkabbir aħna rridu nifukaw fuq il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea illi milli jidher hija problema dawn l-affarijiet dawn id-dispożizzjonijiet li aħna din ipproponu, nużaw aħjar ir-riżorsi b'mod ħafna iktar intelligenti din hija l-iktar kwistjoni importanti, kwistjoni ċentrali tista' toħroġna minn dawn il-problemi. Nittama illi kulħadd jifmu dan il-punt il-prezzijiet kif semma Gerberjan ukoll dawn qegħdin jiżdiedu pass maġġor ħafna dan hija tendenza differenti ħafna minn dik li aħna kellna fis-seklu 20. Aħna nafu li prezzijiet tal-materja prima kienu qegħdin jonqsu bl-eċċezzjoni tal- Meta ma nqablux ukoll naturalment ma dak li kien ġara matul l-ewwel gwerra dinjija gwerra dinjija u jekk aħna nkoll nqisu li l-Ewropa tiddependi ħafna fuq l-importazzjoni u jekk inħarsu l-istrutturi tal-prezzijiet dan jammonta ħafna iktar mill-flus li qed jitħallsu għax eh, għal-ħaddiem aħna nistgħu naraw biċċar x'qed jiġi fil-kumpaniji li huma qegħdin jiffukaw illi jinnovaw dak li għandu xaqsam produttività tal-ħaddiema u minn flok qegħdin jiffukaw iktar fuq il-konnettività il konnettività ma' rizorsi aħna fuq dan din nitkellmu din nitkellmu fuq xi ħaġa li hija parti ċentrali ta' situazzjoni li aħna nsabu fija palissa. Din is-sitwazzjoni ta' kriżi ekonomika u jiena nittama li meta aħna ħanadottaw din il-leġiżlazzjoni ġdida, aħna narfu li din hija parti ċentrali ta' din l-istorja li aħna tant għandna bżonn. U bekk aħna nkunu qegħdin inħarsu sabiex ikollna inċentivi iktar ċari ħalli naraw eżattament aħna Mixiex, ħana avvanzaw għalek jiena kontent ħafna illi il-għan illi kien stabilit u kien għan pjuttost oli ma nbidilx. U jiena ningrazzja eh, minn iħalbi u koll kemm l-sur Lawrence kif ukoll il-membri l-oħrajn Nixtieq ngħid li ħad ħafna naħdem ma' Sur Lawrence maħabba li fil-fatt il-mod ta' kif huwa interpreta din il-problema tagħna l-opportunità li aħna naħdmu tajjeb ħafna flimkien. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Komissarju Anna Sur Florence li ħajtkellem. Grazzi ħafna naħseb il-Kummissarju verament laqat il-musmar fuq rasu meta qal li aħna issa ninsabu f'sitwazzjoni li fil-fatt nibdew it-tielet rivoluzzjoni industrijali fl-Ewropa jekk aħna nifmu illi sostenibilità hija opportunità. U għal din raġuni jina meta nitkellmu fuq ir-riżorsi ftakart fuq punt ieħor li jiena nsejt nsemmi ġifieri riżorsi umani tal- l-uffiċċju tiegħi. U Sinjura Filipp, jiena nixtieq ngħidlek li inti ħdimt bħal biżla bħal żiemel inti eh, kont importanti ħafna fil-ħidma dwar din il-kwistjoni nixtieq li ningrazzjak ħafna. Grazzi ħafna sur Florence, issa diskussjoni dwar ir rapport ta' Sur Florence internet u l-votazzjoni ħad tkun għada f'nofsinhar.